il-memorandum imma naħseb li huma mhux ħajħallsu eh, il-prezz eh, fl-aħħar mill-aħħar għalhekk eh, qed iħallu negozjati għaddejjin mhux huma ma n-nies ħajerfgħu il-pis. Huma n-nies li ħajkollhom jiċċaħdu minn ċertu pensjonijiet, ċertu salari Naħseb, Eva, smajna illi jiridu eh, immorru l-ura realtà, ma dan ifisser iktar austerità, iktar problema, iktar tuħ. Ma nistawx nkomplu b'dan eh, il-pad, b'dan il-ftejim. Rridu nuru li aħna kontra dawn in-nies li qed jaksu l-poplu Grek. Grazzi u sal-kelma l-ura del-Viċi, President tal-Kommissjoni eh, Għan informakom li delegazzjoni tal-Parlament Indian eh, poġġa bil-eda fil-galleri eh, publiku, fil-gallerija publika nixtieq nilqa delegazzjoni mill-Indja. Guidata dall'onorevole Presidente Delok eh, Sabah, Srimati Sumitra Mħajja. U id-delegazzjoni ed hawnhekk l-lum fuq stedina tal-President sabiex ikun hemm rabtiet iktar mill-qrib bejn iż-żewġ parlamenti tagħna u il- dawn ir-rabtiet bdew mill-1981 tal-Indja qed tikber kif ukoll hemm l-imsieħba strateġika li bdiet fl-2004 u delegazzjoni tagħna u koll zaru l-pajis l-iktar reċenti f'Marċu ta' din is-sena fejn il-